Skont l-agenda tagħna llum għandna dibattitu fuq il-ksur ta' drittijiet tal-bniedmin ehm, ħanibdew fuq il-Ginea. Signora De Kaiser. Grazie ħafna President. Naħseb li l-ammont ta' interess li hemm fuq il-problema huwa ħafna eh, imur ħafna lilin mill-kwantità eh, enormi ta' nies li għandna illum hawnhekk fil- fis-sala. Ja verament dispjaċini, il-gini kien okri ħaġa li tiġi appoċċata mill-komunità internazzjonali wara il-mewt tal-President Konti ġunta militari ħadet il-poter. Ġiet kritikata mill-komunità internazzjonali ma dana kollu wedet li jkun hemm tranzizzjoni ta' malajr lejn reġim ċivili b'elezzjonijiet ħilsin. Uh, kamara li u responsabli tar-reġim impenja ruħu li kunem elezzjoniet madana kollu wara li kunem ġestjoni verament dizastruza tal-pajis, nuqqas ta' budget komplet, eh, nuqqas ta' servizzi bażiċi għal pubbliku u baqa fil-poter. Il-kampanja elettorali tiegħu qed tuża kull risorsi eh, u tipprova eh, tikkoppja lil mezzi ta' xandir u u kulpatori ieħor fil-pajjiż. l oppozizjoni organizzat eh, demonstrazzjoni li ġiet eh, krem repressjoni brutali mill-gwardi eh, ħafna ġew maqtula u midruba u ħafna nisa ġew stuprati. L-risposta tal-Unjoni Ewropea għandha tkun ċara, aħna għandna nitolbu li jkun hemm sospensjoni tal-ftehim ta' sajt u u l-Unjoni Afrikana tagħmel sanzjonijiet fuq il-ġunta militari u li jkun hemm dialogu u komitat ta' konċiljazzjoni. Aħna nħossu li huwa importanti ħafna li l-elezzjonijiet prezidenziali u leġislattivi jiġi organizzati u li l-ġunta tiġi iżolata internazzjonalment. Jina nispera li r-reazzjoni internazzjonali eh, tkun preċedent għal ġejjini f'każijiet oħra bħal dawn ta' eh, abbandun ta' d drittijiet tal-bnedem. Rridu nkunu ċar fuq da. Grazzi ħafna, Sinjora Kaiser. Naddu sa' Sinjora Weber. I'm sorry, I didn't hear you. Skużani, ma smajtekx tajt il-kellima l-President. Colleagues, when someone looks... Kollegi, meta xaħat ħares lej il-Ginea, u jara l-atroċitajiet li qed li saru reċentement fl-aħħar xhur, allura l-mistoqsija li għandna nagħmlu hija għaliex kien hemm daqshekk kopertura minn ħadd mizza xandir xi linja li mullaw, issu ma kienx dwar miet ta' persuni li ġew maqtula u għatti eh, ta' torturi, eh, ta' stupru biex jippruvaw eh, ineħħu d tal bnienem U veru li ħafna li ċerta istituzzjonijiet internazzjonali ikkondennaw il-ġunta militari li tħadet il-poter wara kudeta. Ma jina nemmen li kena bżon namlu iżjed biex nqajmu kuxjenza fost il-ċittadini tagħna, ċittadini Ewropea inklużi. Għalhekk kiena kontenta li l-Parlament Ewropea għalmenu titkellem fisem iċ-ċentadini li batna għek għanda reazzjoni adekwata. U aħna għan nivotaw fuq risoluzzjoni li tindirizza. Badana kollu jena nħoss li dak li huwa importanti mhux biss li wieħed jikkritika u jikkundanna ir-reġim preżenti iżda kif ukoll li wieħed jelimina xi possibilità li fondi Ewropej jiġu uh, eh, misappropriati. Għax dan l-intenzjoni tagħhom huma li jgħinu l-poplu tal-Ginea. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Weber. Grazie Hafna. Grazie Hafna, Signor Weber. Anna, l-onorevoli, preda adesso erba minuti. Grazie Hafna. Grazie Hafna. Eh, dan huwa ġorn kien hemm referendum eh, għall-indipendenza. Imma minn dak is-sena il-28 ta' settembru mhux ħajkun biss kommemorazzjoni eh, imma wkoll simbolu ta' massakru li sar minn poter li ġi stabbilit forma violenta. Kien il-ġurnata li kien hemm dal-massakru kontra dawk li opponu l-reġim. Eh, l-iżamma fil-poter ta' daw il-militari eh, ħaġa ma stawx naċċettaw. Il-kaptan Dadis Kamara wiet għal darba u dnej li li ma joffriċ li nifsu għall-elezzjoni imma l axħar ħagġa li għamel eh, fl-Unjoni l-att tal-Unjoni Afrikana spiċċa imma il-militari darba jkunu fil-poter jikdbu għalek rridu namlu pressjoni f'dan il sens Grazzi. Kollegi Preda als next. Grazzi għafna. Issa naddu għal signora Vergia. Oui, Monsieur le Président, euh, mes chers collègues. Grazie ħafna, President, kollegi. Jiena ġat kellimt fuq dan eh, mistaxilu fi Brussell, jien mhux repeti dak li għad dikinar. Il-kollegi tiegħi ġiġa għajmu diversi punti, jiena nħu gost li kull grupp politiku f'dan il-Parlament huma disposti jirreagġiċu għall-appell li sar mill-soċjetà ċivili fil-Gini biex jipprotestaw kontra repressjoni tal-demonstrazzjoni paċifika li kien hemm f'Konekri biex wieħed jiċċelebra l-indipendenza tal-Gini. Is-soċjetà ċivili fil-Gini qed titlob l-għajnuna tagħna. U naħseb li ħaġa li ma nistax nimmaġinawha li l-Unjoni Ewropea tkompli tħallas fil-qafas tal-ftehim ta' sajt jekk dan ħajmur direttament fil-bwiet tal-ġunta militari li ħadet il-poter um minn flok li tmur eh, dedikata biex tejn lil sajjida ta' gini. Dan ir-reġim ta' gini u għalizet wieħed korrot li hemm fid-dinja, dan huma mhuwiex il-kliem tiegħi iżda l-organizzazzjonijiet li jiflud u jistudjaw dan huma għalu hekk. Jiena verament nitlobkom li aħna nivutaw flimkien fuq il-mozzjonijiet konġunti ta' riżoluzzjoni inklużi dik li titlob l-irtirar minn dan ftejm ta' sajt. Nisperaw li rċevu u kolf mill-Konsillu u l komissjoni Grazzi ħafna. Issa naddu għassur biela na minuta. Grazie ħafna, President. Fl-aħħar tas sena li għaddiet wara il-mewt tal-President Kongna kien il-Kapitan Kamara li ħa il-poter fil-Gini. Sfortunatament, aħna konna eh, naqra fidili, għax aħna emminniħ meta qalu, meta qal li ħajko jagħmel elezzjoni prezenzjali ħilsin u li hu mhux parteċipa. Aħna navu li l fuq minn 50.000 elf persuna eh, nġemaw fil-Stadium Nazzjonali fit-28 ta' settembru u kienu hemmhekk biex jipprotestaw kontra Kamtan Kamara imma dak li sabu huwa il-mewt. Soldati kien hemm xi mija u jew mitejn il-fuq minn elf ġew matulin u ħafna nisa ġew stuprati. Jiena verament kontenta li sur Solana reaġixxi malaj u ringrazzja l-gvern ta' Franza ħalli astenew minn kooperazzjoni mal-Ginea Immista ġaddew tliet ġimgħat wara dik il-katastrofi, wara dak il-massakru, u naħseb li l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel pressjoni fuq ir-reġim fil-Gini u għandha tiżgura li jiġu applikati sanzjonijiet kemm jista' jkun malaj. Għax ċirkustanzi bħal dawn biss aħna nistgħu nipretendu li l kaptan ma jitlaq mill-poter. Grazzi. Issa is-Sinjura Loven ħar eh, awtur tal-proposta. Grazzi ħafna. President, jiena l qabel kollox nifraħ lill-Kommissjoni Ewropea ta' deċiżjoni li iħadet li ħa konkretament il-Kummissarju Joe Borġ il-bieraħ fej għal li l komissjoni ħat rtira il-proposta tagħha ftejm ta' sajt mal-Gnea. Il-Kumitat tal-sajt ġa vota kontra ftejm bħal da. Aħna dan għamilniha jumejn wara li kifrem il-massakru f'kene Konakri fejn il-fuq minn 150 ġew ġew baqtula uh, mill-troppi tal-gvern li kienu kontrollati mill-komandant Kamara Aħna verament naħsbu nisperaw li dan huwa l-ewwel pass u l-Unjoni Ewropea eh, tirrevedi il-politika tal-kummerċ tagħha mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw. Aħna għandna responsabilità kbira għax aħna wieħed mill-msieħba eh, kummerċjali li żiet importanti fid-dinja. Għalhekk Għawa, eh, eh, u kif ukoll fil għajnu ta' żvilupp. Allura aħna għandna naħsbu dwar ir-relazzjoni bejn il-kummerċ u r-relazzjoni li għandna ma' dat-tip ta' reġim. Il-ftehim ta' sajt prova tajjeb affarijiet bil-qal il-flus jiġu użati ħalli itejbu il-sajt lokali. Ma l-Kommissjoni juriet li fil-prattika dak li jiġi mux dak li jem fuq il-karta. Ħafna drabi dal-flus imur direttament biex jappoġġa tip ta' reġim. Ħaġa li l-Unjoni Ewropea mandiġ ta' grazzi. Dank Frau Kollegin Löwin. Es folgen nun die Redner im Namen. Grazie ħafna, Signora Lovin. Issa, fissam il-gruppi, minuta Essur sur President, Signori, mistax ilu tkellimna dwar Ginea. Is-sitwazzjoni fil pajjiż għad għandha bżonn attenzjoni minn ħatana u reazzjoni minn ħatana. Għaliex it-tnejn ta' dil-ġimgħa il-Kumitat tal-Iżvilupp semat id-dikjarazzjoni mm, dikjarazzjoni ta' dak li kien il-Prim Ministru qabel sur dialog li kien eh, kien hemmhekk meta kien hemm dawn l-avvenimenti fit ta' Settembru Mux bizzejiet li, li nitolbu l-ġunta tirrispetta il-drittijiet tal-bnidem. Jekk il-reġim militari jirrispetti dat tip ta' regola ma jkunemx reġim ta' militari li qed jaġixxi kif qed jaġixxi. Aħna nistgħu naġixxu biss eh, billi naħdu azzjoni u mhux nitkellmu fuqha. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għal signora Tiroljan, Revoli Tiroljan. Monsieur le Président, chers collègues, la Guinée est actuellement. President, kollegi, il-Guinea rat avvenimenti verament drammatiċi li għedin xokjaw l-opinjoni internazjonali. 22 ta' settembru il-ġunta, immexxija minn mill-Kamera, Denis Kamara, għamlet repressjoni ta' din id-dimostrazzjoni paċifika tal oppozizjoni Il-ftejim ta' Kotunu tibbaza eh, relazzjoni tagħna mal-pajjiżi tal-ACP ir-rispett ta' dritti ta' minnem u prinċipi demokratiċi. Il-deċiżjoni unilaterali ta' Kamara kienet li li ma jirriżenjax jew ma Eh, Allura għet il-raġalura fuq il-weda tijaw. Aħna n-reagġiċu skont il-prinċipi tagħna u l-valuri tagħna. Dal-violenza għandat il tem kif ukoll dati ta' bidem. President, kollegi, jena kontent li il-rezoluzzjoni ta' kompromess taqbel mal-valuri tagħna u prinċipji tagħna. Badana kollu nixtieq nisħaq l-artiklu 10 tat-test il-suspensjoni tal-ftehim tal-protokoll tas-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ginea. Sakemm ikun hemm proċess demokratiku mill-ġdid. jenna naqbel li jista' jkun hemm konsekwenzi diżastrużi ekonomiċi meta ma jiżżon f'moħħu l-vjolenza ta' 28 ta' settembru li narfu li l-poteri fil-Gunea ma jaqgħu jqumu mill-benesseri tal-ċittadini tagħhom. Allura aħna għandna nkunu solidi fuq da. Mill-indipendenza fl 1958 il-pajjiż kull mara huwa reġims dittatorjali. Grazzi. Tak, Herr Talman, Yes. Naddu saqsur ħaglund. Grazzi ħafna, President, mux ħan ripeti dak li tqal mill-kollegi tiegħi. Kull ma nista' ngħid huwa li jiena kuntent li dan il-suġġett qed jiġi diskuss hawnhekk. Ħana xi ħaġa fuq dak li aħna tkellimna fuq fil-kumitat tas-sajt il-30 ta' Settembru fuq il-ftehim tas-sajt. Dak iż-żmien ħafna ħasbu li l-Unjoni Ewropea tkun disposta li tidħol f'ftejn bħal da ma' kwalunkwe pajjiż. Iżda realizzajna li aħna konna qed nitrattaw ma' pajjiż fej sitwazzjoni hija kif ġi diskritt ġa. ċerta nies forsi jaħsbu li l-sajt hija ħaġa u dritti ta' bidem hija ħaġa oħra, imma jiena ma naħsibx li bidem tal politika jista' jaħseb hekk Jiena naħseb li il-fatt li kien hemm ħafna li votaw il-favur, il-ftejm ta' sajt ħaġa tħassibna. ċertan nies mill-lider jaħsbu li ħaġa tajba li wieħed jiftijem fuq is-sajt ma' pajjiż li għandu ġunta militari bħal da. Għaw appoċ wiesa għal fat li aħna irtirajna dan il-ftejm. U jena rajna naħseb li hija ħaġa pożittiva. Forsi taħsbu li il-sajt mhux qed jiġi effettwat minn dak li qed jiġi fil-pajjiż, imma mbuda mhux veru. Aħna għandna bżonn nimxu lejn sitwazzjonija sostenibbli. Huwa veru li s-sajjieda għandhom bżonn eh, jaqraw l-għaxin tagħhom ma nistgħux titraskuraw dritti ta' bidem. Naddu issa kollega Romeva Rweda. Inkelli l-unur nipparteċipi fil-laqa tal-Kumitat tal-Sajt meta dan votat. Allora volja kien hemm ftit eh, differenza biex ma namlux ftejn ta' sajt. Inħabba l-massakri, inħabba l-istupru, għal eh, violazzjonijiet ta' dritti ta' bidem li kienu dal-aħħar u sissa għadhom għaddejjin u wieħed rid jiċċarhom Jiena nixtieq li l-Kamra tirratifika din id-deċiżjoni Għaxek nebatu nibatu ċar li l-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll il-Gvern ta' Gvinea li aħna mhux disposti li najnu bil-flus tal-kontribut min jagħmel kontributi biex nżommu gvern korrott u responsabiltajiet kriminali. Jiena nixtieq li għal darba u dan tkun preċedent il-ħajja tal-bniedem u drittijiet tal-bniedem huma eżih importanti mill-iftejjim ta' natura ekonomika. U jiena nħu iżjed gost għax il komissjoni ġi għamilta, il komitat ta' saj ġi ġifri naħseb li il parlament fil-Kamra kollha fil-plenarja tagħmel ratifika għanna opportunità kbira u nispera li l-artiklu 10 jinżam tal-ikwale. Grazzi. Fin dank, kollegi Romiva. Grazie ħafna Romiva Rueda. Issa l-aħħar wieħed għall-gruppi huwa l-Onorevoli Porevar. Grazie ħafna. Mill-inqas 157 persuna ġiet maqtula u 1012 1200 ġew midruba matul id-dimostrazzjoni paċifika tal-oppożizzjoni f'Kanakra fl-istadium ta' Kanakra. Dan kien dan huwa eh, l-ikbar massakru li kien hemm fil-Ginea minn mindu kellha l-indipendenza Ginea minn 1948 meta kamara ħal poter f'Diċembru ta' sena li għaddiet huwa wet li jagħti l-poter, jitrasferixxi l-poter u jkun hemm eh, elezzjonijiet demokratiċi. Ma żamx kelmu huwa il-ġunta militari li għadha tigverna u dena hija kontra kompletament id-dritti tal-bniedem da huma joqtlu u jodorbu u jistupraw kif, kif rappresentanti ta' rappresentanti tal-Unjoni Ewropea għandna nitkellmu eh, fisem daw in-nies biex nizguraw li minn għamlu l affarijiet jiġu kastigati u ma jkomplux bl-atroċitajiet. Gine għandha potenzjal ekonomiku kbir u madankollu hija waħda mill-iżjed foqra u l-iżjed korrott pajjiżi l-iżjed korrotti li hemm fl-Afrika. U jista' jista' jwassal għal eh, gwerra ċivili u destabilizzazzjoni tal-Afrika tal ponet Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Delvo għal minuta. Grazzi ħafna President. 150 mejta ma nafx eh, kemm il-stupru sar dina violazzjoni u violenza l atma ma smajna fuq fil-Gvinea kien hemm eh, repressjoni bla sproporzjonata mill-naħa tal-poter. Meta aħna nifacċaw situazzjoni daqshekk traġika u diffiċli rridu nżommu ibes. U l-Unjoni Ewropea eh, deċidiet li jkun hemm sanzjonijiet mirati li nikondannaw dak li sar mhux biżejjed, rridu niżguraw li nitfawdaw daw fuq dawn is-sitwazzjoni u nispjegaw dak li ġara bi jkun hemm investigazzjoni internazzjonali u dawk li huma responsabbli għandhom jiġi kastigati. L-Unjoni Ewropea għandha tuża kull mezz li għandha biex tiżgura li attakki ta' natura sessuali ma jsirux dina mandux, s-sess mandux jiġi użat bħala arma tal-gwerra fejn n-nisa jikunu l vitmi Dan huma nis vulnerabli fis-soċjetà biex nizguraw governanza tajba għanda jkollna rispetta dritti ta' bniedem u gwaljanza tal-sess. Dan huma kondizjoniet minimi għal kooperazzjoni ma' kwalunkwe pajis. Grazzi. Grazzi Grazie signora del Vossa għandu assur Dezir. Grazzi ħafna President, Kommissarju, ħabib. F'Settembru ċittadini tal-Ginej kienu qed jiddimostraw biex ikun hemm rispett għal lezzjonijiet ħilsin u demokrazija. Kienu vittmi tal-ar tip ta' repressjoni mir-reġim li ġiġa tilef kull leġitimità u issa m'għandux dinjità. Eh, nisa stuprati, bajonetti, u ġurnalisti sottomessi għal violenza. Il-ġus maqda uh, uh, kondannat da tip ta' aġir. Dan huwa pajis li huwa verament għani. Imma għal darboħra huwa vittma ta' dittaturjati korrotti. Dan għal beneficju ta' klan wieħed Eh, gost li l-Unjoni Ewropea qed iżżomm sort u l-Parlament ukoll aħna ma nistawx eh, nifavorixxu l benefiċċji ekonomiku u minn flok ir-rispett tal-bedmin, bes ma speċjalment zonf eh, moħħok li għajdan u pajizi li iffirmaw il-ftejm ta' Kotonu. Għanna għanna dmir li il-poplu ta' Gneo u niddidlu għal-demokrazija. Grazzi. Nissa naddu għal-keċ Thank you very much, Chairman. Honorable Kasalidis, jena xtaq biex nitkellem biss biex namel komment fuq suġġeriment dwar is-suspensjoni tal-ftehim ta' sajf bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ginea. Niddubita jekk reġim brutali li mandu lebda problemi biex jaqbatu joqtol l nies 156 persuna u atroċitajiet u wkoll ħaj jiġi influenzat b'dat tip ta' tip ta' sanzjoni da' segżajr biex ngħidu hekk. Meta żżomm moħħok li obbligazzjoniet legali lejn nies eh, dwar dal-tejn dawk li huma ehm, okkupati fil-settur tal-sajt li m'għandhomx xasmu eh, xejn mar-reġim f'Kinea. Għalhekk li PP tixtieq Eh, għanda ċerta dubi biex u wieħed proċedi din il-sugġeriment. Grazzi. Fin tanka Herr Kasilidis als Grazzi ħafna Sur Kasilidis. Sir Tanek. Grazzi ħafna President. l istoria ta' Gini Konakri hija ħaġa li nġarajnija fl-Afrika u eh, meċej d deteriorat ku militari u reġim militari jihu postiħor u l-maġġoranza tan-nies jgħixu fil-faqar Għalla volja kien hemm daw risorsi kollha eh, minerali u ta' piħor, imma imma minn flok kull ma hemm huwa faqar. Mhux biss fkine għamma ma fir-reġjun kollu fejn hemm ħafna dmija u stabilità kronika bdaw l-aħħar 20 sena. Fl-modi jiena tlabt l komissjoni Ewropea biex tiżviluppa xi tip ta' proċess Kimberly fejn l-attivitajiet tal-kumpaniji tal miniri ma jappoġġawx il-gwerra ċivili jew inkella eh, dittaturi bħal Captain Kamra Jena verament imħasseb dwar il-ftejim bej Gini u l-kumpanija ċiniżi. Nispera l-Kommissjoni u l-Konsil jgħid il-Beijing li aħna pretendu li l-attivitajiet tan-negozju tagħha m'għandhomx waslu għal ġlit intern jew inkella jimminaw id-dritti tal-bidem fil-Gini. Imma jiena nisfuspetti sur Kasalidis li il-proposta li wieħed eh, ineħħi il-ftejim tas-sajt kull ma ħajamel huwa jikkastiga l sajjida mhux il-ġunta. Grazzi. Signora tara. President, issa li li kulħadd irringrazzja l-Kommissjoni dwar id-deċiżjoni li tħadet dwar il-ftehim tas-sajt inħabba il-vjolazzjonijiet ta' dritt tal-bdejn nixtieq insaqs il-Kommissjoni jekk l-intenzjoni tagħha hi li kollha l-istess attitudni dwar situazzjonijiet simili forma sistematika, ġifiri, aħna nindirizzaw da tip ta' situazzjoni meta dawna jiġu passi toħra. Vielen Dank. Grazie ħafna. Frau Hotela, nun darf ich Frau Kollegin Korola das. Grazie, essa għaddu għal-Hotela. Grazie ħafna, President. Recentement, eh, xatni Finlandia għalli kif x'definizzjoni għandek ta' dritti ta' bniedem? Jiena m'għandix bżonn nagħti definizzjoni, u m'hemmx utilità li jiena nagħti għad definizzjoni għax inkella di definizzjoni ma tkunx wiesa biżejjed. L-idea hija li d-definizzjoni ġa teżisti fil u dawk l-nazzjonijiet li jixtiequ jirrispettawa u li huma vinkulanti, li huma obbligatorji għall komunità internazzjonali. Il-Ginea iffermat il-ftejn ta' Kotonu li skont dan għandhom jirrispettaw eh, obbligati jew jirrispettaw il-drittijiet ta' bnidem. Dak huwa puntatlu, aħna għandna nitolbu li meta aħna ikonna ftejn ta' dat tip eh, bazat fuq Kotonu id-drittijiet ta' bnidem jiġu rispettati. Aħna għandna bżonn nirreġixxu ta' malaj u kapaċi nimponu sanzjonijiet. Hemm ħafna hemm ħafna eh, ħadit eh, fil gini ma verament korrott u jħadru għanna kundanaw li kumpaniji ċinizi li investu ma jitolbu lebda xej fin vinkolanti f'dak għandu xaqsam dritti ta' bniedem. Kohola, ti Aussprache tam. Grazzi, Signora Kohola. Mela, issa il-vot se jseħ fit-tmim battitu Le għanzi dispieċini, dispieċini, ti President, il-Komissarju Orban l-ewel. Sur President, membri, il-Kommissjoni t-kundannat minnu fih Għandek punt ordni, jgħid il-President? Memx mikrofonu għal delegat għal membru parlamentari. Jiddispeċini, eh, Sur President, ħanna kena zewċ minuti permettejt erba minnis li jitkellmu, issa mis il-Kummissarju jitkellem. il-Kommissjoni malajr kondennat u b'mod sot kundannat il-massakri u il-każijiet tal-ksur tal-dritt tal-bniedem li seħew fit-28 ta' settembru ta' din is-sena. U fortunatament dawn il-każijiet issoktaw minn dakinhar lem. Hemm grupp ta' kuntatt ta' kuntatt li ġi stabilit u l kummissjoni speċjat ta' hawnhekk fuq dan il-qasam ma' dan il-grupp l-ġimma l-oħra sabiex jaraw x-drittijiet x-assazzjonijiet ta' jittieħdu biex nħarsu id-drittijiet ta' bnedmin. Dawk li ġew miżmuma l-ħabs iridu jinħelsu il-ġisem ta' dawk li mietu irridu jintbagħtu lura lejn il-membri tal-familja u l-persuni kollha li sfaw vittma ta' ta' stupru dawn kollha irridu jingħataw kura medika minnu fih. Aħna mħazbin però illi l-ebda minn din dawn il-miżuri mu qed jiġu applikati għalissa. Il-Kummissjoni qiegħda tilqa' id-deċiżjoni il minnaħa tal-Segretar Ġenerali ta' ġusma u da sabiex nwaqfu Kumitat Internazzjonali ta' Starriġ fil-massakri fil 28 ta' settembru. Sabiex dawk li huma responsabbli nrisquhom qudiem il-ġustizzja. Aħna irridu waqfu dawn il-ksur ta' drittijiet tal-bnidem il-Kumitat ta' Starriġ Internazzjonali fil-Starriġ eh, preliminarju tiegħu bħala parti ta' tħejjija biex jagħmlu xogħol fil-qorti kriminali ser tkun qed tissegwi dan kollu u apparti jekk nkunu qegħdin nikkonsidraw ukoll li nagħtu għajnuna finanzjarja missjoni internazzjonali dwar l-osservazzjoni u ħarsin ġewwa eh, Ginea biex membri tal-Komitat u xhieda jiġu mħarsa u mhux intimidati. U jistgħu jieħdu sehem fix-xogħol tagħhom u jagħmlu xogħolhom fil-paċi. Part tiegħek meta niġu għall um, esportazzjoni tal-armi, Kummissjoni lesta li tappoġġa riformi fil-qasam tas-sikurtà. Għandna bżonn nirriformaw l-armata u nagħmlu kull ma nistgħu sabiex naċċertaw illi nerġaw eh, minn daħlu stabilta f'dan il-pajjiż. Għatta miżuri jridu jittieħdu skont il-ftejim ta' Kotonu u din xi ħaġa illi qed naġixxu dwarha. xlixtaq xtaqt niċċara biex nkunu biex nkunu ċari illi s-Sur Borċ komissarju taffariet marittimi diġa għal ser jirtira il-proposta għal ftajim tas sajt li kienu ħaj jinkludu mal-Gine sabiex ikunu jista' ta' ċerti ta' pressjoni fuq il-ġunta. Fir jiġifieri musa jkun hemm ħlas li jsir lil-Gini. Lil-Ginea mhux se jkun hemm għajnuna finanzjarja lejl Ginea taħt dan il-protokoll. U biex nbujġa pal-mistoqsija tiegħek rigward każijiet oħra, il-Kommissjoni ser tieħu miżuri għabbażi ta' każ b'każ. Grazzi Kommissarju. Mela, dibattitu nar u l-vot ser sir fit-tmini battitu ta' diskussjoni fuq iksur ta' drittijiet tal-bnedmin, issa ħanet kuna diskutu, għazzjoni rezoluzzjoni dwar l-Iran. Nadu għas-Sinjura Gomes.